Nitlob il-kollegi jekk iġobkom toħorġu mill-awla mill-aktar fis possibbli u bl-iktar mod silenzjus possibbli. Grazzi. Good morning, Mrs. McGuinness. Colleagues, we will now take explanation. Kollegi, nibdu bl-spiegazzjonijiet tal-vot u naddi l-mikrofonu minnu fiħa l-minuta l-Onorevoli McCarthy. Jek joġbok, għandilek il-mikrofonu. Qabel tibda jek joġbok, jek permettili. Please, colleagues. Eżis kollegi, jek joġobkom, nitlob għas-salenzju biex inkomplu bl-spiegazzjonijiet tal-vot. Kollegi, jek joġobkom. Uh, Mr. Carthy, will you try and speak over that, or do you want to hold for a moment? No. Tista' titkellem? Jo tixtieq tistenna lissa. Ħa nipprova nsemma leħni minkejja li għaw dan la kollu fil-kamra. Aħna rridu nħarsu l-standards Ewropej u l-status tal-GMO ta' dawk il-pajjiżi bħal irlanda Dan ir-rapport seta jaħdem fl-interessi mill laqwa ta' ċittadini ma minflok mexa lejn l-interessi tal-kumpanija tal-bioteknoloġiċi. Il-gruppi u l-partiti kollha f'dan il-Parlament forsi għandhom ir-rieda li ċedu għal pressjoni mill-Kunsill biex jgħaddu leġiżlazzjoni ta' kafkaf iżda aħna fi xinfejn u oħrajn ma jistawx naċċettaw din it-tip ta' leġiżlazzjoni li mod makak jagħtu l bibim miftuħin beraħ lil kun dawn it-tip ta' kumpaniji. Nixtieq ngħid li Fl-inħidma fl-imkien ma' Shadow Rapporter fuq dan ir-rapport għadna li mija l-pożizzjoni tal-maġġoranza wiesa tal-Irlandiżi u tal-membri parlamentari Ewropej. Aħna nixtiequ li jkollna pożizzjoni li possibbli għal proibizzjoni tal-GMOs u għal protezzjoni tal-liker lokali tagħna u l-bidja fil-pajjiżi tagħna. Grazzi ħafna. Il-President, grazzi il-minuta l-Onorevoli Pospicio. Dziękuję pięknie za słowo. Ja witam. Grazzi, President, tal għaddejt li l-mikrofonu. jina nilqa dan il-kompromess approvat għaliex jina konvint li jirrappreżenta soluzzjoni. Soluzzjoni li ma tissodisfax il-partiti favur jew kontra fir rigward il-GMOs imma t-permette li l-Istati membri riprojbixxu l-koltivazzjoni tal-OGM fit-territorju tagħhom. Naħseb li din hija l-pożizzjoni għaqlija li għandna nieħdu Pożizzjoni ħad tiġi ċentralizzata Ewropea u ħaġġiel l-istati membri jikkoltivaw il-GMOs jew inkella tipprojbixxi l-Ewropa kollha għall koltivazzjoni tal-GMOs ma tkunx korretta, tkun kontra s-sovranità tal-istati membri. Il-pożizzjoni tar-Repubblika Ċeka li qed nirrappreżenta hawnhekk illum kienet waħda illi l-kwistjonijiet fejn dawk l-istati membri jippermettu jew le GMOs fuq territorju tagħhom għandhom ikunu kompetenzi tal-istati membri. Nemmen li dan il-kompromess huwa bażi tajba, għal diskussjoni ta' segwitu. Grazzi l-Onorevoli Bogovic għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Jiena nappoġġa l-ftejim adottat, kont lest nappoġġaħ għaliex jirranġa situazzjoni zbaljata li kienet feġġet fl-2001. Jiena kont ministru tal-bidja, jiena ħadsem fid dibattiti li seħħu fiħdan il-Kunsill u naf kemm hemm stati membri li kienu bla skrupli ta' xejn l-adozzjoni ta' dan il-kompromess u għalhekk nifraħ l parlament il-koordinatur u lil kulħadd il daw kollha li taw daqqatit biex naslu għal dan il-kompromess, inkluż il-President tal-Kumitat. Nafu dan il-kompromess xfieħ nafu illi l-istati membri jistaw jihdu deċiżjonijiet minar ma jkollhom is-sogru li jiġu mresqa qudiem il-liġi minn kumpaniji multinazzjonali. L-istati membri jistaw jipprojtibixxu jew jirrestrinġu il-koltivazzjoni tal-OGM. Li huwa importanti wkoll huwa li dan il-ftehim ġie adottat fih dan il-Parlament Ewropew qabel ma nbdew in-negozjati mal-Istati Uniti. Naħseb li din hija waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti. Grazzi l-Onorevoli Zahradil. Eh, Grazie, President. Jiena Nilqa dan ir-riżultat, jiena votajt għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett, huwa tajjeb li nagħtu lill istati membri l-possibilità li jirregolamentaw u jkollhom jett fuq leġiżlazzjoni tagħhom stess. Hemmhekk fejn m'hemmx bżonn ta' leġiżlazzjoni Ewropea. U hawnhekk Mawx bżon ta' leġislazzjoni Ewropea, it-tini net, xi stati membri. Hemm għaġeb mhux ġustifikat xjentifikament u ħafna għal xej kontra l-GMOs. Jekk xi ħadd jixtieq jipprojbixxi kultivazzjoni tal-GMOs jista' jagħmel hekk imma m'għandux iġiel pajjiżi oħra jsegu dan l-eżempju. Jiena sodisfat li din id-deċiżjoni se tisblokka vito fuq il-livell Ewropew. Il-kellim Sinjura Ford għal-minuta jekk aħna nitimgħu il-popolazzjoni tad-dinja qiegħda dejjem tikber biex niġġieldu il-bidliet fil-klima mela allura irridu jkollna ħakma tajba tal-aqwa xjenza u dan l-istaġnar dwar il-GM ilu għaddej għal wis żmien. Jiena għal din ir-raġuni nappoġġa dan il-vot li jagħti taħit ta' deċiżjonijiet li l-istati membri. Jien għandi fir-reġun tiegħi fost xjenzati tal-ġoħ tar-raba eh, f'Cambridge, John Innes fej vintaw il-patata bla blajt u fej hemm u ukoll reġuni oħra fej hemm qam ħir li jeżisti ċertu tipi ta' tbil Aħjar kieku kena soluzzjoni immexxija mixjenza fis-suq uniku, imma ġola darba kien hemm staġnar għal żmien twil, irridu nħallu li dawk il-pajjiżi li appoġġaw ix-xjenza, nħalluhom jimxu il qudiem grazzi. Grazzi, is-sur ġalka l-minuta. Kollegi, it-trilogu bejn it-tlieta u l-erba ta' Deċembru li għadda u għaftejim li permetti l-Istati membri projbixxu il-kultivazzjoni tal-GM fit-territorju tagħhom. Iżda ma rridux nilludu ruħna u għalhekk ma naqbilx ma' test li jiġi mressa għal vot. Fil-verità mhix eh, tweġiba politika ta' sovranità imma hija l-aħħar konċessjoni simbolika immens li tħalli lill-istat ta' parsi fendi rasu. Hemm il-problema ta' sikurezza alimentari ma jitqal xejn dwar l-abilità ta' l-istati li jkunu jafu dwar it-traċċabilità u t-tikketjar. Il-problema tal-GMOs twassal għal kontaminazzjoni fost il-bidja ma jitqal xejn dwar il-kontaminazzjoni transkonfinali. U fl-aħħar il-problema tal-GMOs nistgħu naraw ukoll fil perspettivi tal-medja. Aħna rajna illi kien hemm dibattitu fosthom pereżempju fir-Russja. Grazzi ċek. Signora Luna ċek. Grazzi ħafna. Signora President, Signori, hawn miljuni ta' ċittadini Ewropej u il-bdiwa organiċi konsumaturi f'din l-Ewropa maquda li ilhom ħarsu lejn dan l-imblok li seħ fil-Konsil f'dawn l-aħħar snin. Iżda xorta eh, irnexxina sibru kompromess. Dan huwa pass lejn Ewropa mingħajr organizmi modifikati ġenetikament. Hemm assoċjazzjonijiet u hemm anki zoni ħilsa mill-OGM fl-Unjoni Ewropea f'partijiet tal-Austria, aħna bdejna it-taqbida tagħna 10 snin ilu. Ġifiri, it-tazza nistaw najdu li nofsa mimlija xorta waħda għad baqa affarijiet li huma neqsin, eh, kumpaniji tal-bioteknoloġija, tal-GMOs, eh, xorta waħda se kollom ħafna libertà għanna bżon ta' proċedura ġusta li kif wedna s-sur Juncker u eh, dinja responsabilità tal-Kummissarju kol dan rriti jgħatwinna fi proposta għadna nistennewa. Il-Sinjura Peter, grazzi. Jiena assenejt fuq din id-direttiva għaliex ma tirrispettax bisħin id-dritt ta' stati membri li jamlu għazla ħilsa. Jena tkellimt ukoll dwar il-prinċipju ta' sussidjarjetà waqt id-dibattitu. OGM ifisser illi il-ġeni jaddu minn speċi għal oħra u dan jista' jkollu effett fit-tul kemm fuq l-ambjent u anke fuq is-saħħa tal-bniedem. Kumpaniji multinazzjonali iridu jikkontrollaw il-katina tal-prodotti tal-ikel F'din id-direttiva rridu nurruhom illi ma jistawx ikunu fuq l-istess livell li qegħdin fuq l-istati membri. Naħseb illi l-Ewropa missa ħasbita aħjar. dak illi wieħed is-sur Junkan it-tama illi se jwetqu. Signora, Grazie, Signora President, il-koltivazzjoni tal-OGM għada għajjem għasħiħa mux biss bejn l-istati membri man kif iħdan l-istati membri fejn l-opinjoni publika għada maqsuma ħafna b'mod partikolari għaliex għada mu ċari l-effetti xinuma fuq is-saħħa ta' ċittadini test li votajna fuq ullu wasal wara tliet snin ta' negozjati kompromessi bilanċat li rispetta id-direttiva tal-2001 id-daħħal regoli ċari li kontribwixxu biex jagħtu iktar ċertezza legali fuq il-possibilità li kollom l-istati membri li jiprojbixu jew limitaw bisħiħ jew fuq parti mit territorju tagħhom il-kultivazzjoni ta' OGM. Et il-tinata eh, l-istati membri l-libertà tal azda bazata mhux biss fuq il-valutazzjoni ta' riski fuq l-ambjent imma anki l-impatt fuq is-saħħa ta' ċittadini u anki da li għandu x'jaqsam mal-impatt soċjo-ekonomiku u il-PAK għalli kien nħoss li kompromess miexi fid-direzzjoni tajba billi jiżgura li jkun hemm ħarsien aħjar ta' saħħa ta' ċittadini għalli kien jiena votajt favuru. Grazzi. Thank you, Mrs. Gardini. Grazzi, Signora Gardini, għal minuta. Grazzi, votajna konvinti għal dan it-test li jenna nistannu għal kważi erba snin u li permette li l-istati membri limitaw jew jiprojbixxu il-koltivazzjoni tal-GMOs fuq territori nazzjonali tagħhom qed nitkellem dwar ċuħ ir-raba transġeniċi. Jena rritni garantixi prinċipju sussidjarjetà għaliex dan huwa suġġett delikat fir rigward tas-sigurtà ambjentali u tas-saħħa. L-appoġġ wiesa li nkiseb għal dan it-test mill-gruppi parlamentari differenti jisħaq mill-ġdijt li l-Parlament huwa istituzzjoni sensibbli għal ħsibijiet ta' ċittadini li vuċi qawwija l darboħra qalu li jridu bidja sigura, sana u ta' sigurtan Madonna kollu li mit-test ġie esklus ir-responsabilità finanzjarja tal-kumpaniji, għalhekk nemmen li rridun nkunu iktar impenjati għal dan is-suġġett għaliex skonti huwa fondamentali li nqisu d-danni ekonomiċi li jistgħu jiġu kawzati mill-koltivazzjoni tal-GMOs fuq l-uċuħ raba tal-madwar u rridu nistabilixxu darba l-dejjem min għandu responsabilta finanzjarja dawn l-affarijiet u min irid iħallas. Grazzi għal minuta, Signora Ġufrida. Grazzi Nafu l-koll kemm il-kwistjoni tal-OGM tqanqal dan id-dibattitu iżda dan la jikkonfondi l-opinjoni pubblika fejn 58% huma kontra l koltivazzjoni tal-OGM. Min semplifikazzjoni għalila hemm żewġ pożizzjonijiet kontra ta' xulxin, il-pożizzjoni xjentifika ta' dawk li kim sejħin kattivi li huma favur l-OGM u dawk motivi, dawk tajbin li huma kontra il-koltivazzjoni tal-OGM għaliex fil-fatt jibżaw. Il-verità hija din, il-dinja xjentifika mhix favur l-OGM għaliex m'hemmx risposta waħdanija ta' xjentisti u dan fisser li kull ma jmur żviluppa dibattitu ideoloġiku li tefa fil-ġemp l-aspetti xjentifiċi u għalhekk irrestrinġa l-fattur importanti tar-riċerka. Kull wieħed mill-membri parlamentari Ewropej skont il-pajjiż tiegħu ħajaħdem biex ikun hemm riċerka u dibattitu għal għażliet taqlija u li għatu l-frott. Il-ftehim li ntlaħaq huwa wieħed ibbilanċat u għalhekk votajt favur. Grazzi l-Onorevoli Jar. Grazzi, President ikolli inqer illi dan il-kompromess ma tantx wis jappella li jamma xorta waħda votajt favur. Votajt favur għaliex il-kompromess jirrifletti r-realtajiet ta' madwarna u fuq kollox għaliex itina ftuħ ta' proċedura li qabel ma kenniex, ma stajniex tibqa' għaddejjin bis-sitwazzjoni li kellna qabel fejn kien hemm blokkar sieħ minn tal-Kunsill u naħseb li issa qed nindirizzaw il-problema li għandna qudiemna. Madanakollu kollu għandi talba minn tiegħi Jiġifieri, meta nitkellmu dwar il-bioteknoloġija fl-Ewropa għandna nkomplu r-riċerka u li ikonna analiżi tar-riski u nieħdu sem fil-valutazzjonijiet. Inħoss illi naqbdu niċħdu dan l-affarijiet mhux analizi hemm emżon investigazzjoni xjentifika, riċerka, għalix bi proċeduri ġodda emissogri u emmittajja pamel ħazin. Grazie. Madame la Présidente, Il-tekst kienu. Il-test li għanna huwa zimel ta' Troja Għalix il-limita l-libertajiet tagħna u jħalli kollox fidej kumpaniji multinazzjonali tal-agrokimika. Nafu xinu għal problemi tal-flora l-fauna. Defendu il-movement ħieles tal-prodotti et wassal għat-telf tal-pajsaċ tagħna. Ta u l-tip ta' ikel tagħna u biex naqdu l-min mhux il-poplu imma l-azzjonarji ta' xi kumpaniji kwotati fil-borsa u aħna nafu li nistgħu nittimaw l-umanità mingħajr il-GMOs, irridu nagħmlu għażla politika tajba. Il-GMOs qed jiġu posti per mista dan it-test mhumiex kompatibbli ma' sovranità tal-ikel. Is-sovranità hija tal-poplu u l-libertà hija tal-individwu. Irridu nkunu nistgħu niddeċidu u nipproduċu fil-pajjiż tagħna dak li aħna rridu nipproduċu u nitimgħu lil ulidna li huwa tajjeb għas-saħħa għal dan il-għan jiena ivvotajt kontra dan it-test. Nkellem li jmiss is-sura Nemans għal-minuta. Grazzi tassew, Signora President. <coughs> Stajna intejbu il-pjanti u ċuħraba bil-GMO irdu nevitaw il-monokultura li hija ħażina. Fil-katina kollha tal-produzzjoni għandna il-kustjoni tal-projbizzjonijiet fit-territorji, imma dawn il-projbizzjonijiet mhumiex estiżi għall-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet bekk wieħed jista' jkun qed jiekol il-GMOs u ma jkunx konxu hemm bżonn ta' tikketjar ċar biex ikun hemm għażla tal-konsumaturi u għalhekk għażla tal-produtturi. Jiena votajt kontra dan ir-rapport u rrid illi nagħmel din l-ispjegazzjoni tal-vot. Is-sur Polċa kal-minuta. President Sinjuri, jiena appoġġaj din il-proposta. Għaliex jiena nemmen li l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea jiksbu xi ħaġa, jiksbu biċċa għodda b'din id-direttiva l-ġdida li grazzi għalija ħajkunu jistgħu jikkoordinaw b'mod effettiv il-kwistjoni tal-GMOs. Il-pajjiżi ħajkunu jistgħu jew jirrestrinġu il-kultivazzjoni tal-GMOs jew inkella jagħmlu projbizzjoni totali tal-GMOs. Is-sitwazzjoni attwali bbażata fuq id-direttiva tal-2001 fejn il-GMOs kienu autorati, autorizzati b'mod ċentrali fl-Unjoni Ewropea l-awtoritajiet nazzjonali ma kienx hemm proċeduri ta' autentikar Issa l-autoritajiet Ewropej ħaj evalwaw ir-riski li għandhom xjaqsmu l-koltivazzjoni tal-GMOs bekk nemmen li din hija ħaġa importanti għaliex issa ħan implementaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà li spiss nitħattu dwaru imma ma nħarsuħx. Il-kelima li jmiss, Sra. Harkin, mistoqsija li spiss nistaqsi li l-nifsi hija il-vot tiegħi. Ħajtajjeb is-sitwazzjoni attwali u nemmen il-vot tiegħi illum favur dan ir-rapport huwa pass il-qoddim, pass pozittiv. Situazzjoni attwali mhijiex aċċettabbli l-Stati membri jistgħu jfittxuhom il-kumpaniji multinazzjonali jekk huma japprovaw jew jipprobixxu il-GMOs. Eh, Kenna il-każ fejn setax il-Stat membru rrifjutaw il-proposta tal-Kummissjoni biex tapprova il-koltivazzjoni ta' tip partikolari ta' amħirrun GM, Pioneer teċe 1507. Issa l-istati membri jistaw jieħdu dawn id-deċiżjonijiet fuq termini individwali mingħajr ħadd ma jfittxhom bil-qorti. L-Irlanda tista' tħu din id-deċiżjoni anke jekk il-Kummissjoni tapprova l-użu tagħhom dan huwa eżitu demokratiku wara l-vot tal-lum iċ-ċittadini tal-Irlanda jistgħu jżommu Ministru tal-Agrikoltura Irlandiż responsabbli għal deċiżjoni dwar il-koltivazzjoni tal-GMOs hija deċiżjoni l-maġġoranza tal-Kamra tappoġġa. Il-maġġoranza tal-poplu jappoġġa. Grazzi, Signora President. Ċittadini tal-Unjoni Ewropea imma aħna bħala politiċi m'għandniex opinjoni maquda fuq il-loġem. Jekk aħna rridu nsolvu l-problema tal-ġuħ fid-dinja mingħajr oġem dan mhux se jkun possibbli. L-argumenti kontra jajdu, jajdu illi rridu noqogħdu attenti mill-effetti negattivi li jwassal il-konsum ta' dan il-prodotti. Għallek jina naqbel li ikonna ftejim illi jisaxħaħ il-reġim li ħaddimna sissa jisaxħaħ ukoll il-possibilitajiet li għandhom l-istati membri. Organizmi modifikati ġenetikament kienu jiġu regolati mod ċentrali sa issa u l-istati membri kellhom biss opportunitajiet limitati dan il-qafas il-ġdid se jagħti qafas usa u iktar ċertezza legali għal dawk l-istati membri li jixtiequ jillimitaw jipprojbixxu jew jawtorizzaw il-kultivazzjoni tal-oġem. Grazzi, jena ma nafx għalfejn għanna lefsa jekk ma natux kas l-aħħar 25 sena ta' riċerka li saru bħafna miljoni ta' euro investiti fl-OGM sissa eh, narraw li hemm riski għal sigurtà tal-ikel, benessir tal-annimal u s-saħħa Naf il-nis u mamħasbin imma l-politika tagħna għandha tkun ibbażata fuq ix-xjenza mhux fuq l-emozzjonijiet, id-dibattitu nġar minn ideoloġija ħadra illi ħolqot il-biżat illi loġem huma artifiċjali jekk aħna natu optaw daqsek faċilment ikuna qed niframmentaw is-suq waħdini kif jaqbel dan mal-politika komuni għas-sigurtà tal-ikel u sigurtat sigurtà fil-provvista tal-ikel aħna għanna bżon nazla, għażla għal konsumaturi irrit jidher biċċar fuq l-etiketti għal produtturi sabiex mhux biss il-kumpaniji kbar eh, jipproduċu l-OGM, mhux opt-out imma xenza, riċerka, svilupp, innovazzjoni din hija triq lejn il-ġejjini tal-Ewropa. Grazzi ħafna minuta il sinjura McLaughlin. When it comes to GMOs, we all want sensible Fuq l-OGM maħna rridu deċiżjonijiet tagħna jkunu bbażati fuq provi xjentifiċi imma mhux il-pajjiżi kollha jridu li d-deċiżjoni tagħhom tkun ibbażata fuq il-provi. Illum qed nagħtu l-possibilità li l-istati membri jiddeċidu huma dwar l-OGM l-istati membri se jkollhom ir-Renju eh, Unit issa se jieħu din ir-responsabilità lura mill-idejn tal-Unjoni Ewropea. Jiena tassew kuntenta li r-Renju Unit reġa' kiseb dawn is-setat. Is-Sur Wolf, minuta. Madam Chairman. Grazzi, Signora President. Din il-mozzjoni partikolari tqiset bħala opportunità l-istati ġnus li kollhom sussidarjetà u seta' minn ġdid dwar id-teħid ta' deċiżjonijiet fuq prodotti GM. Smajtu mill-membru tal-Partit Konservattiv tajdu li din raġuni tajba, ma dan mhux il-każ 50 klawzola f'din il-mozzjoni żguraw li l-istati ġnus ikunu soġġetti għall-Unjoni Ewropea f'dawk il-50 klawzola kollha qabel ma jistgħu jieħdu deċiżjonijiet. Din mhix għażla tal-Parlament, kienet għażla tal-Kunsill u l-Kummissjoni. Mill-ġdid li uraw frodi ta' x'inhu dan il-post u kemm għandu seta' Memx dibattitu dwar jekk il-GMOs u xtajbin jew le, memx reġim ta' tikketjar lanqas li jżguraw li l-poplu Ewropew ikollhom l-opportunità jażlu li kelli jridu. Memx sistema ċara għal prevenzjoni ta' kontaminazzjoni trasversali. Memx opportunità ċara biex il-poplu Ewropew jgħid le għal ikel GM jekk iriduh jekk ma jriduhx jew iva jekk iriduh. Grazzi, s-sur Kellen, Kelly. Għal-minuta. Anzi, skużani, tajta president, niskuża s sur Kelly wara, issa l-ewwel sur Gill, għal-minuta. Nik jogħġbok. L-istampa ta' Renjonit u ħafna MPs rapportaw li dan il-votazzjoni sertati seta ġdida l-gvern tagħna dwar l-uċuħ raba GM. Il-fatt ir-rapport huwa intitolat mod qarriqi possibilità l istati membri jagħmlu restrizzjoni u proibizzjoni tal-koltivazzjoni tal-OGM. Madanakollu, kollu, Kif dejjem ikun il-każ dan il-Parlament qatt m'għandek ir-realtà kif tidher qed nivvotaw 52 emenda mhux il-leġiżlazzjoni. 50 minn dawn l-emendi ġew miġbura flimkien, emenda 20 kienet l-unika emenda li tagħti setat lura l-istati ġiet imdajfa minn tużana ta' emendi oħrajn li kollha saħqu fuq is-supremazija tal-Unjoni Ewropea fuq ir-Renju Unitu. għalhekk jiena astjenejt. Grazzi, Sur Gill, issa Sur Kelly. Grazzi ħafna, President. Jiena sodisfat najt li jiena votajt favur dan ir-rapport. U mal-grupp tiegħi il-PPE votajna favur. Kifet inti stess, kanna bżonn nimxu f'din id-direzzjoni, kanna iktar minn nofs il-membri parlamentari Ewropej favur il-votazzjoni. 70% votaw favur fil-fatt dan ir-rapport Dan argument fih nifsu. Tat il-possibilità l istati membri il-permess li jagħmlu dak li jridu f'dak li għandu x'jaqsam ir-riċerka u l-innovazzjoni. F'pajjiżi, l-Irlanda, neħtieġu l-opportunità li nimxu hekk. U dan ilu meħtieġ għal bosta snin. L-istati membri jistaw jagħmlu deċizjoni differenti u dan permetti għalhekk li l-istati membri jkollhom il-permess jagħmlu dak li jridu. Jiena nħost li dan huwa progress. Minkejja li mhux kollox wartu żar fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi, issa l-minuta l-Onorevoli Braski. Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги, подкрепих предложението на докладчика, защото смятам, че... Синьора президент, onorevoli колеги, Jiena votajt favur il-proposta għaliex nemmen li proposta li tagħmel sens ir-regolament il-ġdid huwa wieħed raġonevoli neħtiġuħ Fil-Bulgarija il-persuni jissuspettaw ħafna f'dawk li huma GMOs u l-kultivazzjoni tagħhom. Fir-rapport attwali m'hemm rebda regolamenti li jippermettu tgħid fis-suq tal-prodotti tal-GMO hemm possibilità li l-istati membri limitaw jew jipprojbixxu kultivazzjoni tal-GMOs fit-territorju tagħhom. Nemmen li l-istati membri jrid ikollhom id-dritt li qed jieħdu deċiżjoni f'dan ir-rigward. Ħafna ċittadini tal-Bulgarija huma kontra l-kultivazzjoni tal-GMO. Jiena napoġġhom. Jiena nitlob lill-Kummissjoni u lill-Kunsill sabiex jistendu id-drittijiet tal-istati membri dwar id-deċiżjoni jekk jikkultivawx jew jekk jedux fissu il-GMOs u dan japplika għall-importazzjoni u l-proċessar tal-GMOs fit-territorju tagħhom. Is-Sur Coburn, grazzi President. Dan ma kienx vot dwar jekk ir-Renju Unit tista' jistax jew ma jistax ikabbar il- il ir-raba' ġendikamenti immodifikati, dinja wahda, emenda wahda biss li tat dan il-permess. L-Unjoni Ewropea għada tiddeċidi il-Parlamentarjen Unit biss biss għandu jieħu deċiżjonijiet dwar ċuħi raba modifikati ġenetikament l-ukib huwa kontra l-ftajim eh, ma' saħel dwar eh, dwar il-sajt fil- libħra tal-majot, l-Unjoni Ewropea tagħti flejes l-Seychelles klassi ta' tmexxija u tisraq l-mijiet mis-sajjeda. Dan il-Parlament jipritka ħaġa u jagħmel oħra. Passoltu. Sur Hanan, minuta. Grazzi, Signora President. Xaġa ta' daħ meta nitkellmu dwar il-bidla fil-klima f'din il-kamra dejjem jgħidu għanna l-iktar ħaġa importanti hija li naraw xinu il-konsens xjentifiku minn l-iktar ħambaq dwar dan umbat eh, jaġixxi mod ieħor f'din il-kwistjoni tal likel modifika ġenetikament. Ftaqqa waħda mhux dwar il-konsens xjentifiku ma dwar dak li hu tajjeb. Fejn naħsbu li hu tajjeb din hija demokrazija. Il-persuni huma kreaturi li jistaw jagħmlu li jridu imma jkun żball li nimponu kell tal-GM fuq xi ħadd li ma jridx daqs l-istess mod eh, kieku kellna niprojbi xaħat li jixtieq jixtrih. Imma ejjew inħalli inħallu konsumatur jiddeċidu imma dan għandu jsir permezz tal-mekkaniżmi ta' kull pajjiż. U mhux set wieħed ta' regoli fuq 600 miljun ċittadin Ewropew. Is-surenju ħaġa faċli kienet tidher għal kif din opportunità illi nagħtu ċertu seta lura l-istati membri u aħna suppost kena nifutaw favur. Iżda meta naraw eh, mill-qrib eh, taħt il-lenti naraw li din ma kienieċ tfisserek. Imma l-Kummissjoni kien se jkollha aktar sem u għalhekk kellna nastjenu. Emenda 20 kellna nivvutaw dwara weħida għaliex dik iva kienet tagħti ċertu seta lura l-istati membri, imma din daħlet mal-bqija u bekk intilef il-valur tagħha. Irdu naraw dawk l-istati membri li deċidu li ma jikkoltivawx dawn l-uċuħ tar-raba naraw xħaj jiprojbixxu l konsumaturi tagħhom milli jikluhom. għet jista jinduna li forsi mandux biżejjed xikol minħabba din il leġislazzjoni ċaħġa ta' sew notevol li tkun isfur finċ minn We voted. Aħna. Ivvotajna biex nassjenu, skużawni, għamil zbal. Kulħadd irid istetat lura f'pajjiżu imma l-emendi huma jikkontradixxu lil xulxin Fl-aħħar mill-aħħar problema hija li l ftajim TTIP eh, se jagħmel dak dal-paroli kollu inutli. Tajjeb, mela wasanna fit-tmim tal-spiegazzjoni tal-vot, najdilkom il-President irċeva mill-autoritajiet Grigi kompetenti